nirreferu għamar l-komitati responsabbli. Issa, ngħaddu għall aġenda l-abbozz definittiv eh, fissata eh, skont artiklu 149 din l-aġenda ġiet imqasma. Skont konsultazzjoni mal gruppi politiċi nixtieq nipproponilkom din proposta ta' modifika tal-abbozz definittiv tal-aġenda. L-erba' it tieni u t-tret punti naqilbuhom b'mod li d dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq id-deċiżjoni adottata skont il-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali u inizjattiva fuq il-konċiljazzjoni bejn ħajja privata u x-xogħol dan ikun it-tieni punt wara d-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija. Hemm oġġezzjonijiet dwar dan. Mela, bekk emendajna l aġenda Irċevejt ukoll Onorevoli Pittella. Fuq dak li semmejt inti, eh, jiena nixtieq ngħid li wara d diskussjoni fuq l-Ungerija, naħseb li għandu jkun hemm eh, Iva, kont se semmija din issa, Onorevoli Pittella, kif għal sur Pittella, l-essendi talbu l-diskussjoni fuq id dikjarazzjoni tal-Kommissjoni fuq situazzjoni fl-Ungerija tkun konkluża permezz ta' riżoluzzjoni se tkun ivvotata l ewwel ta' Mejju. Ngħaddi l-kelma l Pittella biex jippreżenta formalment din it-talba. Tajjeb hekk, tajjeb. Mela hemm xi ħadd li huwa kontra din it-talba tal-Onorevoli Pittella. Kontra? Inti kontra wkoll? Eh, onorevoli ġura, kontra, jekk jogħġbok. l ewropa eh, xebed bil-konfletti issa m'għandniex nibdew konfletti uħor pajjiż li jixtieq li jkollu l-politika kulturali tiegħu. Nistgħu niddiskutu jekk itridu però li nibdew rizoluzzjoni nibdew ġlieda ma' pajjiż ieħor naħseb b'hekk inkun qegħdin nżidu l-kriżi tagħna ħafna minna solidali mal-Ungerija, però rispettivament minn dak li naħdmu m'għandniex nimmultiplikaw il-kriżijiet fl-Ewropa. Ma naħsibx li għandna bżonna din riżoluzzjoni, grazzi. Pongo allora in votazione. Mela, nivvotaw fuq it-talba Onorevoli Xar. Sur President, Kjarifika żejra dwar it-talba ta' Onorevoli Pittella, aħna kellna ftehim fuq qatt ta' gruppi b'mod li jkun hemm talba riżoluzzjoni, però talba wkoll għall missjoni fl-Ungerija nixtieq li żewġ proposti jiġu ppreżentati hekk kif maqbul minnha. Nivvotaw fuq dan jekk jogħġbok. Onorevoli, jinnar eh, waslet li t talba ta' Pittella u l-essendi li jkun hemm wara d-diskussjoni kun hemm riżoluzzjoni li mbagħad ikun hemm votazzjoni għalija f'Mejju. Ma kienx hemm talba għal missjonijiet. Il-plenarja se tratta biss l-agenda, ma jidhirx li hemm bidli dak ir-rigward, ġifieri nivvotaw dwar il-proposta tal-Onorevoli Pittella l grupp tal-Essendi biex ikun hemm riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija, votazzjoni li ssir l-ewwel ta' Mejju. Minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet, il-proposta mela għaddiet. Id-diskussjoni fuq dikjerazzjoni tal-Kommissjoni fuq l-Ungerija konkludi b'riżoluzzjoni li tiġi votata fl-ewwel ta' Mej. Slit li wkoll din it-talba wkoll Grupp Ewropa tal nazzjonijiet tal-Libertà talbet li dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u l-affarijiet esteri fuq sitwazzjoni tal-kopti fl-Eġittu. Din tiġi miżjuda wara diskussjoni fuq is-Sirja u diskussjoni fuq il- il-wirt kulturali Ewropew din nipposponuha għal Mejju. Ngħaddi l-kelma għall onorevoli Bermajer biex jippreżenta t talba tal-grupp tiegħu. Grazzi President. Ħadd lejt. Kien hemm attakk fuq il-Kristjani Koptiċi fl-Eġittu u nqatlu 76 ruħ. Hemm persekuzzjoni terribbli tal-minoranza kristjana fl-Eġittu u issa l-eżistenza ta' dawn in-nies hija medda. Skont ir-regola wieħed erba' disaqqa jiena nixtieq li dan inkludih eh, fl-aġenda. Nixtieq l-appoġġ tiegħek b'mod li jkun hemm votazzjoni nominali. Il-Papa wkoll Papa Franġisku se jkun qiegħed eh, imur hemmhekk ukoll biex jara bajna sitwazzjoni. Grazzi hemm xi ħadd li huwa kontra. Onorevoli Preda. President il-grupp tagħna huwa favur li jkun hemm diskussjoni fuq il-Kristjani fil-vant nofsani, però dan għandu jsir f'Mejju. Naf li inti għada se tilqa' l-Gran Mufti Eġizzjan u naħseb hemmhekk se twassallu it tħassib tagħna. Id-diskussjoni però tagħna għandha ssir f'Mejju għaliex bħalissa mħabtin wisq. Ah, Onorevoli Obermajer. Id-diskussjoni dwar il-kopti fl-Eġittu għandha ssir f'din is-sessjoni jew inkella tippreferi li taqbel ma dak li tqal preda li d-diskussjoni tkun f'Mejju ġifieri u mbagħad ikun hemm il-konferenza tal-Presidenti. Grazzi President, is-sitwazzjoni hija gravi m'għandniex nipposponu din id-diskussjoni, l-ħin kollu nipposponu hemm ħafna suġġetti li huma gravi wkoll li huma inklużi fl-aġenda tal-lum. jiġifieri nżomm it-talba tagħna. Dan is-suġġett għandna ninkluduh mal-aġenda u dan jorbot tajjeb ukoll maż żjara tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Se nagħmlu aħna, aħna għandna żewġ proposti. Se nivvotaw apparti fuq it-talba ta' sorpreda għaliex jiena ġobni l-proposta ta' l-Onorevoli Obermajer, però jekk nistgħu nivvotaw fuq il-proposta ta' sorpreda bħala ko-president. Eh, eh, jiena l-proposta ta' sorpreda toġobni wkoll, nixtieq nkun naf se nivvotaw u kif. Onorevoli Bustinaro. Grazzi, President. Jiena naqbel bisħiħ mal l-ideja li ddiskutu s-sitwazzjoni, però l ewwel irridu naraw f'min sen waħlu għaliex l-istat l-awtoritajiet qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jipprevenu attakki terroristiċi u dak li se nagħmlu issa huwa li terroristi huma biss terroristi u l-vittmi huma biss vittmi. Mingħajr ma nsemmu id-dimensjoni reliġjuża għalhekk jiena nixtieq naqbel mal onorevoli preda u ma nifokawx fuq dak il-grupp u nsanqodu nsemmu l-aspetti reliġjużi. Grazzi. L-awla è sovrana. Metto in voto. Tiddeċidi l-awla. Nivvotaw għat talba tal-grupp Ewropa, Nazzjonalità u Libertà l-Onorevoli Obermajer biex nżidu mal agenda ta' din is-sessjoni wara d-diskussjoni fuq it-Turkija ikonna diskussjoni b'dikjarazzjoni tal-rappreżentant fuq is-sitwazzjoni tal-Kopti fl-Eġittu. Votazzjoni nominali miftuħa. Il vot è chiuso. Votazione maluqa. Mela, il-proposta ma' 10. Mhm. Dak li għandu x'jaqsam mat talba tal-Onorevoli Preda. Jekk jogħġbok. Onorevoli Beres. Naf li daħan mhux se jibdel l-votazzjoni, però xtaqt ngħidilkom li ma kellix il-kard miegħi x'saqt nivvota kontra. Allora vi propongo la seguente Mela nipproponi li nagħmlu hekk ara. Ġala darba għandha tkun il-konferenza tal-Presidenti li tiddeċiedi l-aġenda tal-ewwel ta' Mejju. Jiena naħseb li Din iddaħlet fid-diskussjoni tal-konferenza wkoll li talba tal-Onorevoli Preda appoġġjata mill-Grupp Soċjalista. U allura eh, inut li nivvotaw issa li ġumbat il-konferenza tiddeċidi naħseb li hemm maġġoranza wiesa u x'inhu biex niddiskutu fl-ewwel ta' Mejju l-kwistjoni tal-persekuzzjoni tal-insara fid-dinja ġenerali. Fuq talba tal li Preda għada fil laqgħa mal-Gran Mufti tal-Eġittu eh, l-insemmi kemm huwa importanti għall parlament Ewropew li jkun hemm tolleranza li jkun hemm dijalogu bejn reliġjonijiet u l-konvivenza bejn reliġjoni differenti bħal fl-Eġittu fejn hemm ħafna maġġoranza Musulmana però hemm madwar ukoll 10 miljuni insara u għalhekk il-ħarsien tal-minoranzi għalina huwa importanti għax aħna qed nagħmlu fl-Ewropa dan il-messaġġ Jien se ngħaddih direttament lill Gran Mufti li se niltaqa' miegħu hawnhekk fil-Parlament Ewropew imbagħad tkun il-konferenza tal-Presidenti li tirratifika d-deċiżjoni li naħseb li eh, tista' tittieħed m'għandhomux. Vi informi inoltre che giovedì. Ngħidilkom ukoll il-ħamis il-Kummissjoni, il-Kumitat Legali adotta dan ir-rapport fuq l-immanità Le Breton skont artiklu 9 paragrafu 8 tar-regolament tal-Parlament dan ir-rapport se jkun ivvotat waqt il-votazzjoni ta' dakinhar. Il-grupp tal-xelluk eh, maqut ippreżenta proposta ta' pożizzjoni regolament delegat tal-Kummissjoni li modifika l-allegat 2 marbut mal-applikazzjoni tas sistema ta' preferenzi tariffari ġeneralizzati. Din se tkun votata il-ħamis. L-agenda hija approvata b'dawn it-tibdiliet insamma. Passiamo ora. Issa ngħaddu dikjarazzjoni tal-Kommissjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija. Għandu l kelma l-ewwel Viċi President Timmermans. Thank you very much, Mr. President. Honorable. Grazie ħafna, Mr. President, membri onorevoli. Prim Ministru l-iżviluppi ta' dan l-aħħar fl-Ungerija waslet bil-ħafna persuni jibdaw jinkwetaw fl-Unjoni Ewropea u wkoll barra mill-Unjoni Ewropea aħna naqsmu l-istess tħassib